Cari colleghi. colleghi. L-ewwel net irid nawguralkom il-sena tajba u 30 anniversarju tal-Premju Sakharov għanna tmir mux biss niftakru imma u koll li nħarsu ir-rebbiħa ta' dan il-premju. Uma s-simbolu ta' daw kolla illi jġildu għadrittijiet tal-bniedem madwar id-dinja.